perspettivi differenti għalhekk aħna miġburin hawnhekk għandna żewġ affarijiet illi jaqduna. Żewġ affarijiet inkomuni, l-ewwel responsabilità lil dawn il-miljuni ta' persuni illi għafdaw fidejna it-tamiet u l-biżat tagħhom. U it-tieni il-koll kemm aħna għandna xorti tajba illi għattajna ħajjitna naqdu lill-oħrajn għaliex bekk nistgħu ngħidu li verament għexna imma biss jekk aħna nissodisfaw l-istennijiet tal-miljuni ta' persuni illi huma preżenti magħna hawnhekk illum. Jekk aħna nonqsu, dawk li huma l-iktar vulnerabbli se jħallsu l-iktar prezz qares. Iż-żgħażagħ nisa u rġiel li jħallsu lejn il-futur u jaraw baħ. Ommijiet, refuġati, imbezza, bulidum f'dirajhom li m'għandhomx post fejn jistgħu jsejħulu id-dar tiegħi, missirijiet inkwetati li m'għandhomx impjeg biex jipprovdu l-ikel għal dawk għal familji tagħhom u dawk li ħossuhom imwarba bil-identità tagħhom medda. Il-karatteristika prevalenti ta' l-aħħar xar snin kienet in-nies illi qed isibu leħinhom Miljuni madwar id-dinja ħarġu fit-torro għamlu demostrazzjonijiet għadu bil-qeda, eh, okkupaw, għamlu tweets, għamlu podcasts, hashtags dwar dak li huma jridu. Tkellmu b'mod ċar u l-kol kemm huma qed jitolbu l-istess ħaġa. Opportunità ġusta opportunità ġenwina. Eżis ħbib, nis madwar id-dinja għallunna fejn iridu jaslu. Imma għedina ħarsu lejna u għed jistennew li nkunu waħna li mmexxuhom biex jaslu. Qed jistennew il-li aħna imbasru u nħejjuhom għall-ostakoli li se jsibu fi U dana jitlob illi namlu mistoqsijiet li jibdew bil-klim u li kieku U dan mhuwiex eżerċizzju purament teoretiku, b'mod partikolari fir-reġjun tiegħi fejn dawn is-sitwazzjonijiet ma, ma, ma nsibuhomx propju bħala xi ħaġa ipotetika imma ħafna drabi jgħaddu bizbrix mill maġemp il-frontieri tar realtajiet tagħna. Barra minn hekk, dak li jiġri fil-vant nofsani jaf kif jinfiltra fir-realtajiet kullimkien madwar id-dinja. Mela ħalli nibda bl-ikbar ġerħa tar-reġjun tiegħi. U li kieku id-dinja bonduna is-soluzzjoni bbażata fuq żewġ stati fil-konflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina. Sebajn sena ta' konflitt illi farku kull tama għal ġustizzja. Illum dawk li qed jitolbu stat wieħed qegħdin jaħsbu li jimponu soluzzjoni kera ħafna fuq ir-reġjun u d-dinja stat wieħed. Ibbażat fuq inugwaljanzi strutturali bil-Palestinjani bħala uh, eh, sudditi tat-tieni kategorija stat wieħed illi dawar daru lejn il-ġirin tiegħu u illi kompli joħloq aktar diviżjonijiet bejn il-popli u it-twemmin differenti ta' madwar id-dinja. Ħamma snin ilu jina kont hawnhekk u tkellimt dwar il-perikli li nistgħu nsibu ruħna fihom jekk aħna ma nimxux il-qudiem u naħdmu fuq il-paċi. U llum qed nara li dan il-periklu komplu, il-perikli komplew jikbru il-vjolenza, l-insedjamenti qed ikomplu jinbnew u um, disprezz totali għal liġi internazzjonali. Jiena dana għattu kemm il-darba u se nibqa' nirrepetih dinja aktar paċifika mhijiex possibbli jekk ma jkunx hemm stabilità fil-vant nofsani u vant nofsani stabbli mhuwiex possibbli jekk ma jkunx hemm il-paċi bejn il-Palestinjani u l-Iżrael. u li kieku Ġerusalem, belt illi hija l-qalbi ħafna u li għandha sinifikat storiku kbir ħafna l-familja tiegħi. Ma tibqax il-kontestata, nistgħu aħna nippermettu lil nanfusna illi nċaħdu lil insara u l-Musulmani mill-spiritualità, paċi u l-koeżistenza li tirrappreżenta din il-belt u nħalluhom minflok eh, titfarrak minħabba l-konflitt. Issa, u mbagħad xi ngħidu dwar l-standoff bejn l-Istati Uniti u l-Iran. U li kieku jekk per eżempju id-darba li jmiss lebda minn mizzewċ żewġ naħat ma timxi il-pass timxi pass lura u tibda gwerra gwerra u biex niexel tfisser li se tkun medda l-istabilità tar reġjun kollu. U barra minn hekk ukoll tfixkel l-ekonomija globali, inklużi s-swieq tal-enerġija, u tiftaħ il-bib għat-terrorizmu madwar id-dinja. U se nagħmel mistoqsija oħra li tibda b'dan il-klim u li kieku. X'jiġri jekk li raq eh, ma tatix lill-poplu tagħha dak li qed jixtiequ u terġa' tibda xi ċiklu ta' 17-il sena ta' pass il qudiem u wieħed lura jew inkella qar minn hekk ifaqqa xi konflitt. Fl-Iraq hemm 12% tar riservi tas-żejt li nafu bihom fid-dinja, imma iktar minn hekk fl-Iraq jgħixu aktar minn 40 miljun persuna li għal 40 sena eħxu żminijiet ta' gwerer, sanzjonijiet, okkupazzjoni, konflitt settarju u t terrur ta' l-ISIS illum il-futur tagħhom qed iserraħ fuq paċi verament fraġli u jiena żgur min issa nabbanduna lil ħuti hemmhekk. U x'jiġri jekk is-Sirja tibqa' ostaċ ta' piki globali u jerġa' jfaqqa konflitt ċivili hemmhekk. X'jiġri jekk nerġgħu naraw l-ISIS tolli rasa? u Sirja ssir il-post fejn isiru l-attakki kontra il-bqija tad dinja. Is-Sirja m'għaddix tissemma forsi fil-faċċata ta' kull gazzetta u tbatija tagħha hija moħbija u minsija, imma l-kriżi għadha għaddejja. F'dawn l-aħħar disa' xhur iktar minn nofs miljun persuna ġew spostati ħafna minnhom huma diġà rifuġati għaw xaħat hawnhekk f'din il-kamra li jrid jara kriżi oħra ta' rifuġati Sirjani, dak il-waħx uqsim il-qalb kollu jew inkella xi tarbija innoċenti li tittella l-art mill-mewġ. Jiena naħseb li hawnhekk qed nitkellem għan-nom ta' kulħadd hawnhekk meta ngħid żgur li le. U ħanistaqsikom. U jekk fil-Libja tfaqqa gwerra u ssir stat fallut, xieġri jekk il-Libja issir Sirja oħra imma ferm eqreb għal kontinent li jintom il-koll issejħulu il-kontinent tiegħi. U nerġa' ngħid x'jiġri jekk il-gvernijiet Arab ma joħolqux, ma jirnexxilhomx joħolqu 60 miljun il li żgħażagħ tagħna se jkollhom bżonn fil-10 snin li ġejjin. U jekk ma jirnexxilniex ma nkunux qegħdin noħolqu l-ambjent ideali għal gruppi estremisti, nkunu qegħdin nagħmlu x-xogħol tagħhom ta' reklutaċ ferm aktar faċli jekk inħallu warajna xija ta' vulnerabilità u disperazzjoni nistaw nippermettu illi iż żaza ta' dan ir-reġun jgħixu mingħajr tama. Ħbib, ħallu li eh, din ir-riflessjoni fuq ix-xenarji ta' x'jiġri kieku ikun eżerċizzju produttiv. Wieħed illi jista' jevita it-traċedji u jista' ukoll iħares lil popli tagħna fit-triqthom il-fidi tiegħi falla isaħħaħ l-ottimizmu u l-fiduċja fis-saħħa u r-reżiljenza tal-umanità. Dejjem nistgħu noħolqu verżjoni tagħna nfusna li tkun aħjar u aktar maquda. Tagħna dana jekk sempliċement nagħmlu sforz żgħar. Il-Koran jallimna li dawk illi jieħdu paċenzja u jafdaw falla jirċievu l-akbar premju. Paċenzja hija diffiċli f'dinja li ma tiqaf fejn in-nies jagħmlu deċiżjoni f'ħakkatajn u jistennew li din dawn id-deċiżjonijiet jagħtu riżultati immedjati. Tmexxija it-tmexxija madana kollu titlob l-oppost, titlob il-riflessjoni, l-erf u illi wieħed ma jarax biss għal ponta ta' mnieħru aktar minn qatt qabel għandna bżonn paċenzja fil-politika. Għaliex il koll kemm aħna għandna responsabilità biex inħarsu l-interessi tal-popli tagħna fuq medda twila ta' żmien il-benesseri tal-popli tagħna li nirreaġixxu għall-avvenimenti b'rispons li jkun meqjus u mhux l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna nagħmluha għaliex fil-politika mux dak li jihdu l-azzjoni l-ewel eh, u ma dak li jirbħu għalix ħafna drabi meta namlu hekk iktar nitbedu mill-lantana. Missiri eh, Re Hussein kien għallimni illi il eh, żamma tal-paċi issir verament iktar diffiċli iktar ma inti timxi il-fuq. U l-aħjar triq hija triq li aħna nimxuha flimkien ma' ħbieb tagħna, ħbieb bħalkom il-poplu ta' popli tal-Ewropa sabiex flimkien nistgħu nibnu futur illi il-popli tagħna u d-dinja kollha jistħoqilhom. Grazzi ħafna. Ringrazzjamo, ringrazzjamo. Nirringrazzjaw il-re tal-Ġordan li jiġi jitkellem hawnhekk Mana eh, u ħabib ta' dan il-Parlament smajna id-diskors tiegħu. Grazzi, grazzi tal-passjoni li inti għandek għal paċi permezz ta' dialogu u sim ta' idejat għanna ħafna x'namlu fl-imkien. Naħseb illi fil-bidu ta' din is-sena qed naraw dejjem aktar il-bżonn li hemm ta' xogħol illi rridu nagħmluh fl-imkien. Issa nieqfu għal żewġ minuti u mbagħad nibdew bil-votazzjoni.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 President. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Ħankomplu bis-seduta. Zu den Abstimmungen. Sana du Sanaddu a sessioni ta' votazzjonijiet. Il biex namlu il-votazzjoni tal-lum ser ikonna bżon daqs 20 minuta. U forsi xina nlestu anka ftit qabel. L-ewwel punt li futaw dwaru huwa proposta mill-konferenza presidenti minn favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa se ngħaddu għal Rakkomandazzjoni ta' Sinjura Wiżniewska? Għandek point of order? Mela, ħajkun għamlu eh, votazzjoni nominali fuq il-rakkomandazzjoni ta' Sinjura Wiżniewska. Votazzjoni miftuħa. I say nicht. I don't see. Sur Kolaja, ħani konkludi l-votazzjoni. Kolħat vota? Mela l-votazzjoni maluqa. Għadda. Issa, sur Kolaja. Now my point is a bit moot, but I just wanted to ask if you could wait. Mela jiena xtaqt insaqsi jekk tistax tistenna ftit sama kulħadd jieħu postu u jibda jagħti każ għax kien hemm ħafna storbju u bilkemm stajt nisma' dak li qiegħed tajt. Grazzi. Wir haben das gemeinsam gut hinbekommen. Wir kommen jetzt zur Iva, żgur li sa kulħadd ħa postu. Mela, ħankomplu fuq ir-rakkomandazzjoni tas-Sur Poreba, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Sanaddu għal rapport ta' Sinjura Vajdere, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Am alle abgestimmt? Kulħadd tivvota. Il-votazzjoni hija maluqa. Għaddit. Naddu għal eh, riżoluzzjoni fuq European Green Deal. Emenda 45 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 53 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 21 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Ham għali abgestimt? Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, 46 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma ditx, issa test oriġinali b'żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela, ħan verifikaw it-tieni parti ħan votaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 14. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kishtimt. Kulħadd ivota, votazzjoni maluqa. Għaddit. 22 minu favur. Kontra. Astensjonijiet ma Paragrafu 2 it-test oriġinali b'żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet għaddit It-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa għaddit. Paragrafu 3 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit It-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Haben għabki abgestimmt? Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. Emenda t-nej favur. Kontra. Astenzjonijiet. Aw ħafna astenzjonijiet ma mela laħan verifikaw votazzjoni miftuħa. Am alle abgestimmt? Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Blezat ġew, però ma ditx. Emenda 15, votazzjoni eh, miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Abkilin. Maddiċ. 47, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Maddiċ. Emenda 16, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Għalli abkistimt? Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 23 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 6, test oriġinali f'żewġ partijiet. L-ewwel parti minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 48 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 3 favur, kontra, astensjonijiet. Rajt li kienem ħafna astensjonijiet mela ħan verifika votazzjoni miftuħa. Għali ab. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Test oriġinali minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. 24 favur? kontra, astensjonijiet maddiċ. 25 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 26 favur, anzi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Ham għali abgestimmt? Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa? Għaddit. Paragrafu 9 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti favur? Kontra? Astensjonijiet? Għaddit. 27 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Ma ddiċ. Test oriġinali f'żewġ partijiet. It-tnejn huma b'votazzjoni nominali, l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 28 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Ma ditx. 49. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa. Ma ditx. 17. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda erba, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Emenda 50 f'żewġ partijiet, it li huma votazzjoni nominali, l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 14 test oriġinali fit tlet partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit, it-tieni parti. Votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit, It-tielet parti. Minu favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. 67 minu favur? kontra, astensjonijiet, maddiċ. Paragrafu 15, test oriġinali, f'żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Għaddit, It-tieni parti minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Għan verifikaw votazzjoni miftuħa. Am alle abgestimmt? Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa? Għaddit. Paragrafu 16, test oriġinali ferba partijiet. L-ewwel parti minn favur kontra astensjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tielet parti favur. Anzi, eh, skużawni, tkellimt ħazinet, eh, zbaljajt, żbaljajt skużawni tortijaj. It-tieni parti ma kienitx għaddiet. Tieni parti ma għaddietx. Issa it-tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. il raba parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. 68 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Ma għaddietx. Emenda 10. Votazzjoni miftuħa. Kolħat tivvota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 58. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat tivvota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 73. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat tivvota. Votazzjoni maluqa. M'għaddix. Paragrafu 22. F'ħames partijiet, it-test oriġinali l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, għaddit it-tielet parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Am għali abgestimmt. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, Għaddit. Ir-raba parti. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Il-ħames parti. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda wieħed favur kontra. Astensjonijiet ma' ditx. Mela, ħan verifikaw fuq emenda wieħed, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa Mgħaditx. Paragrafu 23, it-test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa għaddit. It-tieni parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa għaddiet. 29, emenda 29, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa ma Emenda 30, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa ma Emenda 41 f'żewġ partijiet, it-tnejn li huma votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? M'għaddiċ. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? M'għaddiċ. Paragrafu 4 u Il-test oriġinali fit tlet partijiet, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tielet parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 42, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. tletin f'żewġ partijiet, votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa ma ditx. Paragrafu 2, anzi t-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ma ditx. Emenda 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma ditx. Il-test oriġinali. Żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni min, eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda sitta favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tixtieq li niverifikaw? Le, mela, ħankomplu. 32 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Ma ditx. Emenda 33 minu favur? Kontra? Astensjonijiet? Ma ditx. 43. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Għaddit. Paragrafu 30 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 18 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 33 it-test oriġinali fit tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astensjonijiet, għaddit it-tielet parti favur kontra astensjonijiet, għaddit ukoll. Paragrafu 34, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Am alle abgestimmt? di Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Votazzjoni maluqa għaddit. 51 favur, kontra, qed naqgħu jisna mela 51 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mela, ħan iċċekjaw, ħan verifikaw fuq emenda 51, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 36, it-test oriġinali fit tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tielet parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddit emenda 72, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Emenda Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa m'għaddiċ. Emenda 40, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa m'għaddiċ. Emenda 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa maddiċ. Test oriġinali, paragrafu 3 u 40 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 45 it-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 46, it-test oriġinali fit tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tielet parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa għaddit. Paragrafu 47, il-test oriġinali f'seba partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddit, ir-raba parti favur kontra astensjonijiet għaddit, il-ħames parti favur kontra astensjonijiet għaddit, is-sitt parti favur kontra astensjonijiet għaddit, is-seba parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 49 test oriġinali ferba partijiet b'votazzjoni nominali. L-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti? Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tielet parti. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa għaddit. Ir-raba parti, votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota. votazzjoni magħluqa. Għaddit. Antrag 9 namentliche Abstimmung der Abstimmung. Emenda disa. Votazzjoni miftuħa elettronika. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Mhix aċċettata. Emenda 11 żewġ partijiet it-tnej elettroniċi L-ewwel parti miftuħa, kulħadd ivvota votazzjoni madwaqa. Għaddiet it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni madwaqa. Għaddiet. it-test oriġinali jaqa' mela 54 votazzjoni elettronika miftuħa. 54. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Mhix aċċettata. 53 l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti. Dak favur, dak kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda satax votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa ma ġietx aċċettata. 55 test oriġinali, e, votazzjoni elettronika miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Amenda seba'. votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa mhix aċċettata. Paragrafu 56 eh, test oriġinali tliet partijiet, l-ewwel parti. Votazzjoni kulħadd ivvota għaddiet, it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni madwaqa. Għaddiet, it-tielet parti votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. Paragrafu 57 test oriġinali l-ewwel parti minn erba. Votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota tajjeb magħluqa għaddiet. It-tieni parti daw favur, daw kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tlet parti daw favur, daw kontra astensjonijiet, għaddiet, draba parti, dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 16, paragrafu 60, żewġ eh, partijiet, l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti għaddiet. Paragrafu 61 tat test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dak favur dak kontra astensjonijiet għaddiet. 55 votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa mhix aċċettata. Paragrafu 65 tas sess oriġinali fi tliet partijiet, kollha roll call. L-ewwel parti votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa għaddiet. B'tieni parti di votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Tiret parti, votazzjoni elettronika miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet ukoll. 56. Eh, votazzjoni elettronika miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Ma Paragrafu 72 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti għadda dak favur daw it-tieni parti dak favur daw kontra astensjonijiet għadda wkoll. Mela ħan nivverifikaw it-tieni parti. Paragrafu 72. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet. Paragrafu 73 test oriġinali f'żewġ partijiet, it-tnej votazzjoni elettronika, l-ewwel parti votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Numru 34 dak favur dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Paragrafu 75 ta' test oriġinali maqsum fit-tnej l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti dak favur dak kontra astensjonijiet għadda numru 69, votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota, votazzjoni madwaqa m'għaddiex. Paragrafu 80, test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti, dak favur daw kont astensjonijiet għaddiet. Tnej, it-tieni parti eh, votazzjoni elettronika miftuħa, magħluqa għaddiet ukoll. Emenda 71, votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni madwa. Maddiċ. Numru 12, votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni madwa. Għaddiet. Numru 57, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Mhix aċċettata. Test oriġinali eh, għamminniħ. Paragrafu 83 fit-test oriġinali f'ħames partijiet l-ewwel parti dak favur daw kontra astensjonijiet, għadda t-tieni parti dak favur daw kontra astensjonijiet. Għadda, it-tielet parti dak favur kontra astensjonijiet għadda, raba parti da favur daw kontra astensjonijiet għadda, il-ħames parti da favur daw kontra astensjonijiet għadda wkoll. Issa 35 votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa mhix aċċettata. Paragrafu 85 test oriġinali, test eh, votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, għaddiet. Emenda 59, votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, m'għaddietx. 36, votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa mhix aċċettata. Test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 52. Votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa m'għaddietx. Il-test oriġinali ferba partijiet l ewwel parti dak favur da kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dak favur da kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu tlieta, e tielet parti. Ħan iċċek niverifikaw it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet. U parti tlieta dak favur da kontra astensjonijiet għaddiet u, par, u votazzjoni elettronika miftuħa fuq ir-raba parti kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet ukoll. Paragrafu design test oriġinali f'ħames partijiet kollha elettroniċi. Mela fuq l-ewwel parti, votazzjoni malu miftuħa magħluqa għaddiet. Tieni parti, votazzjoni miftuħa Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu tlieta. Votazzjoni miftuħa. vota. ivvota votazzjoni maluqa, mm, Għaddiet. Parti erba' votazzjoni miftuħa. Parti erba' mm, votazzjoni maluqa, għaddiet parti ħamsa votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Għaddit ukoll. Issa, numru 60, eh, votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Mhix aċċettata. Paragrafu 1 design, test oriġinali żewġ partijiet, l-ewwel parti dak favur dak kontra astensjoni għaddiet. It-tieni parti votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni votazzjoni madwoqa. Für, dagegen, Enthaltungen abgelehnt. Antrag 8. Mhix aċċettata. 38 dawk favur, Dawk kontra, astenzjonijiet, mhix aċċettata. 39 e, votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota? Votazzjoni madwa mhix aċċettata. Emenda 64 nivvotaw elettronikament. Kulħadd ivvota? Votazzjoni madwa. Mhix aċċettata. Disaw 99 lew żewġ partijiet dak favur dawk kontra l astensjoni għaddiet, it-tieni parti dak favur dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Paragrafu 105 test oriġinali dak favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda wieħed dak sitnin dawk favur dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 62 votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Mhix aċċettata. Emenda 13. Votazzjoni elettronika miftuħa. <laughs> Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Mhix aċċettata. Test oriġinali. Eh, votazzjoni elettronika miftuħa Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. <laughs> Għaddiet. 63 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 20 votazzjoni elettronika miftuħa. Kulħadd ivvota mela votazzjoni magħluqa. U naraw li għaddiet. 65 votazzjoni elettronika miftuħa Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, m'għaddiex. 66 dawk favur dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 44 dawk favur dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Issa nivvota fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi kif emendata. Votazzjoni elettronika miftuħa, kulħadd ivvota.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 Haben alle abgestimmt? Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 12, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 18, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 19, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 20, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet Mela, riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, għaddiet. Issa ngħaddu għal ir-rapport ta' Sinjora Visela Lima u nibdew bil-vot fuq il-paragraf fuq it-test oriġinali tal-paragrafu 3, tieni parti favur kontra sensjonijiet għaddiet. Paragrafu 7, test oriġinali, l-ewwel parti favur kontra sensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra sensjonijiet għaddiet, tielet parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8, test oriġinali, maqsum, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra, astensjonijiet għaddiet tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda dissa votazzjoni nominali. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. M'għaddiex. L-emenda tnejn dawk favur, kontra, astensjonijiet m'għaddiex. L-emenda tlieta favur, kontra, astensjonijiet m'għaddiex